il-sala tal-plenarja dan kien eżerċizzju biss. U tajjeb li erġajna tsajna daqshekk malajr. L-ewwel punt fuq l-aġenda hija l-ewwel miż-żewġ trattati tas Sur Rabkaj fuq il-immunità tas Sur u Skaċ Pitch mhux se jkun hemm KHDI pala parti minn dal dibattitu ħaġa deċiża mill-gruppi. Residenza tal-gruppi politiċi nibdew bis-sur Rabkaj pala rapporter. Dankeschön, Herr Präsident. Äh, lassen Sie mich ein Grazie ħafna. Ippermettu li il night Campaign dwar il-punt preġedenti fuq l-agenda dwar l-immunità tas-sur de Magistris għalli xina rapporter fuq dan. Skont l-agenda mhux se jkun hemm dibattitu dwar dan imma votazzjoni biss. Xtaqt ukoll ngħid illi fuq ir-rapport maġistri se nitkellmu fuq proċedura waħda mill-ħamsa. L-oħrajn seġu trattati wara li nisimgħu l istur de maġistris. Iva għandek raġun. Tajjeb li nispjegaw dan bil-kalma l-ebda grupp politiku ma talab għal dibattitu dwar l-immunità parlamentari tas-sur De Magistris u għal daqstant kif qal l-Onorevoli Rabkaj se jkun hemm biss votazzjoni. Fil-każ tas-sur Uspaċkiċ, il-grupp tal-Alde talab għal dibattitu. U għal daqstant dan id-dibattitu qegħdin eh, nagħmluh. Fil-każ tas-Sur De Magistris ma kien hemm l-ebda talba għal dibattitu. Għal stant kif għattilkom senjuri il-każ De Magistris se nersquh direttament għal votazzjoni. U neġa nibdew il-ħin għal-lokat għas-surra b'kajman issa. Iva, kollegi għajmu dil-kwistjoni, sa fuq kwistjoni oħra, kwistjoni tal- l-immunità ta' sur Uskaċpiċ mandux fil-fatt l-immunità parlamentari il-parlament fil-7 ta' settembru 2010 ġifri għet nitkallmu fuq iktar minn sena ilu Ressaq waiver fuq l-immunità tiegħu id-għana dan il-waiver għadda tapplika s-sur Uskaċpiċ wara evidenza ġdida li qed jgħid li għandu jixtieq li jerġa' jistabilixxi din l-immunità kom stampa ta' xenu jiġri l-autoritajiet Litwani res u eh, akkużi kontra tijaw għalli xu wetta reati bej 2004 2006 ma' kien ċerta tal partit tijaw fuq il-regoli ta' tal-partit. Nitkellmu fuq periodu bej 2004 u 2006 ta' li ma kienx membru ta' tal-parlament, ma kien membru tal-parlament Litwani kien hemm uh, waiver fuq l-immunità fil-2008 battela fil-Parlament Ewropew fil-2009. U għal daqstant ingħata immunità mill-ġdid. U lej dan kellna nħarsu, smajna dak li kellu xijajt, b'żewġ sessjoni ta' smigħ u allegatament ma tħallix ressa il-kas tiegħu. Għal daqstant kollegi ma nafx is-suruska u spaċ kitxux ħati jew le, u x-innoċenti jew le, u dejjem għalli u innoċenti, jina dan ma nafx. Pero mhuwiex xogħol jew xogħolkom li tiddeċidu fuq l-innoċenza joħti jati tiegħu. Din hija ħaġa li jiddeċidu fuq l-awtoritajiet ġudizzjari fil-Litwanja, aħna rridu neħdu deċiżjoni biss dwar hemmx żewġ aspetti li jfisser l-immunità tiegħu illi ovvjament gawdi bħala MP tinżamx jew le. Dan ifisser illi ikun it-trattat bħal kull ċittadin fajzu. Għanna ma nasbux li huwa il-kasa li xem żewġ possibiltajiet. Possibilità waħda i li għabbażi ta' proċedura bħal din ma jitħallix jesprimi ruħu liberament bħala parti minn il kamra Ksur ta' liġej ta' taxxa mandom xaqs, mandom xaqsam xejma libertà tal-espressjoni. Għambat rridu naraw ġiex persegwitat fil- um, u ċaħħaċ ġiex miċħut li iwa ta' il-mandat politiku tija wara zewċ sessjoni ta' smiħ wara li esplicitament staqsejna li li tawtorit Litwani ikkonkludejna li nista' nagħmlu nagħmlu waiver għall immunità. Sur eh, spaċċi ċlessaq dan dim il-Qorti tal-Ġustizzja u talabna illi nirtiraw id-deċiżjoni tagħna u nipposponu id-deċiżjoni aħarija sakemm ma tieħux deċiżjoni l-Qorti. huwa talab għal injunction temporanja u apparentement hemm fatti ġodda illi eh, tfaċċaw issa u li jikkonfermaw il- l-istampa li tana u huwa għahajr tira l-applikazzjoni tija u dim il-qorti jiena tajtu parir kontra għax dan tista' tindirizzaħ biss permezz ta' qrati. Imma madana kollu huwa rtira l-każ qudiem il-qorti. Kenna smih ġdid, ħarisna lejn il-provi l-ġodda wasana l-konklużjoni li għamnek u kol għabbażi ta' rizultati l-ġodda forsi għal dak għandu xjaqsam il-proċeduri fil litwani dan huwa ta' relevanza imma mhuwiex relevanti għal niddefendux l-immunità jew le. Smajna dak li kellu xi jgħid, iddiskutejna dan f'numru ta' laqat u aħna konvinti illi menċ azzjoni oħra li nistgħu nieħdu għaliex mhix deċiżjoni din għandha x'taqsam mal-innoċenza jew ħtieħed tal persuna ma għandux aċċess privileġġat u hawnhekk trid eh, tistabilixxi il-fatti fuq eh, libertà ta' espressjoni politika ma tistabilixxi il-fatti fuq persekuzzjoni politika. Li nistgħu nagħmlu li nkomplu ngħidu illi l-immunità tiegħu tkompli eh, torbos maħħa din il-waiver. Aħna mhux qed neħu l-immunità qed ngħidu illi għandha tibqa' tirata. Grazzi sur rapporter fissem il-gruppi politiċi, il-grupp tal-PPE, il-kollega Tadux Zrefka. Grazzi ħafna sur President. Jina għandi il-pjaċir li jina membru tal-Komitat tal-Affarijiet Legali u il membru għal seba snin waqt dan il-periodu. Aħna ħarisna lejn tużanizza eh, kazijiet fejn kienem din it-neħija tal-immunità. Jina nishtiq infakkar il-kollegi, il-kollega Bernhard Rabkaj diġa semma dan il-punti ma nixtieq nefasizzah il-Parlament Ewropew huwa differenti meta mqabel mal-parlamenti Ewropej differenti. Il-Parlament Ewropew għandu regoli ta' proċeduri ċari ħafna dwar l-immunità tal-membri, ir-regoli jgħidu biċ-ċar li l-immunità tista' tiġi difiża biss jekk il-każ rilevanti huwa marbut mal-mandat tal-membru bħala membru parlamentari Ewropew. U bir-rispett kollu għal Sur Uspaskic u l-ħidma tiegħu bħala membru tal-Parlament Ewropew, aħna kena dibattitu twil fil-grupp fil grupp tal ppe u Is-simpatija tagħna għas-sur Uspaskic hija ħaġa waħda, imma l liġi hija ħaġa oħra u l liġi tirbaħ dan kollu. La darba l-każ li qegħdin niddiskutu mandu l-ebda rabta mal-ħidma ta' Suru Spaskic pala membru tal-Parlament Ewropew mem ebda ġustifikazzjoni għal din il-waiver. Is-sur l-onorevoli rabkaj semmina l-sfond ta' dan il-kas U jiena nixtieq infakkar sempliciment li aktar minn sena ilu il-Parlament Ewropew kien għamel waiver ta' din l-immunità u nistgħu niddibattu jekk kienx tajba jew le, jekk kienx deċiżjoni tajba jew le ma jien naħseb li kienet. Is-Sur Watson, Is-sur Ospaskic huwa persona rari, huwa negozjant u suċċess ta' suċċess fil-politika wkoll. Persuni oħra li huma medda mis-suċċess tiegħu eh, bdew dan il-każ minn kontriħ. Jiena naħseb li din qed issir prosekuzzjoni kriminali. Meta l-Kumitat tal-Affarijiet Legali tagħna l ħars lejn l-immunità, il-każ kien eh, ċar u l-immunità tneħħiet. Imma mill-appell inħarħa tqajmet eh, provi oħra mux biss dak li semma s-sur Rabkaj li wera l-ex Prim Ministru wera li persuni pozizjoni għol jakkużaw mod ħażin il-kollegi tagħna imma issa l-President Patankas ikkonferma dak li ħafna qalu il-ħin kollu. Li ħames snin ilu servizzi ta' sigurta għafsu l-President biex eh, ma, jaħdimx il-proċess legali kif suppost kontra l-kollega u dak iż-żmien ħames membri votaw biex eh, japprovaw l-appell u disa kontra. Jiena naħseb li s-suru Spaski huwa soġġett ta' kampanja politika li qed tipprova tiġġelu lilu l-partit tiegħu joħroġ mill-pożizzjoni eh, eh, importanti li għandu. Jiena nivvota li nerġgħu intuħ l-immunità tiegħu. Issa l-Onorevoli Valdemar Tomaszewski fisem il-Konservativi u Riformisti. Sur President, kollegi. Din il-kwistjoni waħda komplikata żjem minnaħa naħa l-oħra hija ċara. Is-sur Uspaskic huwa vittma ta' pika bejn il-partiti politiċi. Ir-rapporter jirrifletti l-opinjoni tal-maġġoranza li hemm bħalissa tigverna fil-Litwanja. Iżda huwa ċar li dawn huma l-istess persuni li qegħdin jippruvaw jaqalaw is-sur Uspaskic il barra mill-politika. U dan huwa dak li qed jikkomplika l-affarijiet u huwa għalhekk li il-vot fil-kumitat eh, sar kif ġara. Huwa ċar li l-PPE votaw kif votaw għaliex is-sur Landsbergis huwa involut f'dan il-każ Iżda mandux ikonna l-Bolxevizmu fil-Parlament Ewropew. Huwa ċar li dan huwa każ politiku u l-grupp tiegħi vota favur l-immunità tas-sur Uspaskic. Is-sur Rabkaj fissem is-Soċjalisti u Demokrati demokratiċi. Jiena rapporter ukoll mhux pjaċir kbira li għalli naħamil dan, iżda kelli nagħmel laffariet affarijiet kif suppost. Dak li għadna kif smajna li il-maġġoranza fil-kumitat ma jurix li dak li għamilna kien ħażin, joħsibna l-affarijiet mod ħażin. Jina mandiċ għalfejn iġudika il rwol tiegħu fil-Litwanja waqqas għasinti. Il-fatt huwa kellu smieħ ġust fiħdan il-kondizjoniet tagħna u mbagħad ċitturi li u ċitturija u m'hemm ebda prova. U inti qed titkellem dwar il-Bolxevizmu, Sur Tomaszewski. Ejja ninsewhom dawn l-affarijiet. Dak li rridu nagħmlu huwa li neskopru eżattament x'inhi l-verità. Aħna mhux qed ngħidu jekk hux ħati jew le din mhux rilevanti. Id-drittijiet tiegħu qed jinżammu għall-espressjoni ħilsa tal-opinjoni politika tiegħu hemm oppressjoni politika u fuq dawn iż-żewġ punti il-risposta hija le. Iġbiri, il-deċizjoni tal-komitat hija kifini u rridu nżommuha kifini u jiena nitolbok li tirrispetta. Grazzi ħafna sur Rabkaj u b'dan il-mod nista' nagħlaq id-dibattitu konġunt votazzjoni ħassir għada fl-ofsinar. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna punt importanti ħafna Dan huma tħejjiet għal Kunsill Ewropew fit-8 u 9 ta' Deċembru tal-2011. U dan id-dibattitu huwa importanti ħafna u importanti li ndiskutu l-opinjonijiet kollha f'dan il-każ.